Oh, okay. Good morning. Ladies and gentlemen, we will open this uh, session as uh, chair. Lodwa tajba, sinjuri, bħala president tal-Kumitat Imko, nixtieq niftaħ dan ismi, u nilqa l-Sinjura Gular għal dan ismi, mitlub mill-koordinaturi ta' Imko u jitre, Nixtieq nilqa wkoll l sinjura Valjan, il-President tal-Kumitat tal-Industrija ċerka l-Enerġija li qed eh, tmexxi dan ismiħ flimkien miegħi kif ukoll il-membri tal-Kumitat Imko u Itre li qegħdin immexxu dan ismiħ flimkien. Issa nixtieq nilqgħu wkoll rappreżentanti tal-Kumitat Juri u Kult kif ukoll dawk tat trasport u sede, sottokumitat sede, li għedin mana u koll illum, nafu għalfejn għedin għawnek għalix irridu nitolbu iktar kjarifika għat tweġibiet li taw mill-kommissarju għal mistoqsijiet li tress u fl-ewel smih u mill-perspettiva ta' imko biex naraw eh, dan il-portfolio li huwa importanti ħafna minħabba s-suq intern u s-suq uniku digitali dan huma fost suġġetti li aħna nindirizzaw fl-imkien mal-Komitat ITRE. Minajr aktar dewmin nat il-mikrofonu l-Sinjura Valean jekk joġbo. Grazzi tassew, Sinjura De Suter, għall-introduzzjoni tijak. Nilqa l-membri kolla għal din il-laqatana tal-lum nilqaw l-Kummissarju nominata Sinjura Silvi Gular, grazzi tal-li tinsab mana l-lum u nixtieq nilqaw koll il-membri kollha tal-kumitat u dawk kollha li qed isegwuna peress li din il laqgħa hija imxandra Nixtieq nispjega għal darboħra kif semmexxu ismiħ ta' dalodu. Skont il linju gwida l-approvazzjoni tal-Kummissjoni, il-Parlament jevalwa il-Kummissarji nominati għabbażi tal-kompetenza ġenerali tagħhom, l-impenn lejn l-Ewropa u l-indipendenza personali tagħhom. Navalwaw ukoll l-arfin tal-portfolio prospettiv tagħhom u anke l-ħiliet ta' komunikazzjoni. Qabel ismih il-kummissarju nominata wieġbet għal numru ta' mistoqsijiet bil-miktub imresqa mill-Kumitat Imko Itre Kult u Juġi li huma assoċjati ma' dan ismih u anke it-tweġibiet bil-miktub ista' intbatu lill-membri. Grazzi għalhekk Sinjura Gular, tal-li weġibt il-mistoqsijiet addizzjonali tagħna il-smiħ tal-lum ser jibda b'dikjerazzjoni tal- ta' Sinjura Gular sa 10 minuti imbagħad se jkollna 13 il-mistoqsija mill mps minn gruppi politiċi u oħrajn membri oħra tal-kumitat li huma involuti f'dan ismiħ. Kull mistoqsija tista' ddum sa' ħames minuti fejn għandna minuta għal mistoqsija, żewġ minuti għal tweġiba, minut oħra għal mistoqsija ta' segwitu u minut oħra għal għal tuġiba għal dik il-mistoqsija ta' segwitu. Se nipruvaw nżommu mal-ħin kemm jista' jkun nitlobkom ġentilment sabiex il-mistoqsijiet tagħkom tagħmluhom f'minuta. Dak kollox, Sinjura Gular, nibdew bik. Għandek 10 minuti. Madame la Présidente, Mesdames les Présidents. Signori Presidenti, Signori Deputati u daw kollet jismawna mill-bot. L-odwa tajba wara l-ewel smiħtijaj ta' 2 ottubru inkom saqsejtu jekk nistax eh, nirrispondi bil-miktub għal mistoqsijiet imma ovvjament jina eh, aċċettajt għax nspetta ħafna l-Parlament fl-eserċizzju tal-kontroll demokratiku tal-Kommissjoni. Ovvjament jina edha hawnhekk u intkom eh, saqsejtuni ħafna affarijiet għaliex um, l-ewwel net portafol daqshekk kumpless daqshekk wiesa l-ewwel net huwa hija għażla tal-Presidenta eletta von der Leyen u jiena naqbel magħha għax dan jirreflet l-komplessità tal-isfidi ekonomiċi, industrijali u umani li għanna qoddimna illum. Nasseb dan il-portafoll huwa loġiku l-ewwel l-evoluzzjoni teknoloġiji issa għamlu obsoleti distinzjoni bejn il-suq uniku, suq waħdini u s-suq wahdini diġitali għax memx distinzjoni bejn il-sfidi industrijali minnaħa waħda u l-sfidi digitali. Għanna dawnu ma maċuxin u għalek biex ntikom xie eżempji. Għal dak li għal proġett industrijali Nkom tafu illi dan il din il-Komissjoni għandha dan il-proġett ambizzjuż teknoloġik teknoloġiku u aħna ek nkun nistaw um, ehm, defendu eh, ġifiri il-sovranità Tana teknoloġika u mhux immexxu aħna mhux immexxuna u hekk niżviluppaw ukoll prodotti ġodda u swieq ġodda u jkollna industrijali illi ma jużawx taqsek enerġija u nibqgħu pero kompetittivi u għalhekk għandna tassew bżonn eh, ta' enerġiji u ehm, teknoloġiji bħal AI. U waħda wahed mill-għaniet ta' din il-Komissjoni li ambizjuża ħafna li noperaw il-bidla trasformazzjoni politika bejn il-tibdil fil-klima u dekarbonizzazzjoni tal-ekonomiji tagħna u għall-anijiet ta' ċirkolarità fil-lingwaġġ tagħna kif nużawh biex ikonna industrija ekonomika eh, li tkun industrija li ma tantx tuża ir-resorsi għandna bżonn nużaw pereżempju l-idroġenu pereżempju l-produzzjoni tal-azzar. Nisa it-tielet eżempju tiegħi fis-settur tad-difiża hawnhekk ukoll il-teknoloġiji il-ġodda għandhom rwol importanti reġuni oħra madwar id-dinja, stati oħra jinvestu ħafna fit-teknoloġiji eh, ġodda għad-difiża u aħna għandna bżonn niġbru r-risorsi tagħna, nidentifikaw il-bżonnijiet komuni tagħna biex hekk f'dan is-settur ukoll ikollna l-indipendenza, sovranità teknoloġika eh, ovvjament u kol eh, bir-risultati li jkunu tajbin għal kumpanije ċivili kif ukoll ċittadini. Issa hawnhekk ukoll għandna bżonn ngħidu illi ma nistgħux nagħmlu separazzjoni bejn il-produzzjoni ta' beni kulturali bħal dawn huma eh, mifruxa li huma qrib il-konsumatura li għandna bżonn inkunu prudenti biex ikun hemm il-libertà eh, bħala kunċett ta' valuri tal-Ewropa u nħarsu ċittadini demokrazija tfal tagħna u għalhekk hemm bżonn li ngħid ukoll li l-kollegi Ġermaniżi imma għal daw kollha eh, sfortunatament dak li ġara f'ħela il-bira hija traġedja illi aħna il- koll inħossu l-pis l-antisemitizmu u l-mibeda mill-ġdid rowiċċhom eh, b'usu ta' eh, mezzi moderni u għalhekk għandna bżonn insibu il-risposti ekwilibrati ta' demokrazija mbagħad it teknoloġiji ġodda u kol ovvjament jiftħu paġna ġdida l-kumpanijiet għanna l-postiet ta' xol, għat-taħriġ għanna bżon li nħarsu u kol dimensjoni soċjali. Jina konvinta li għanna bżon nġbru għan imkien dawn is-suġġetti u ma marbutin ma' xurxin għax l-kwestjoni ta' l-AI u koll kwestjoni ta' proprjetà intellettuali, ta' ċirkolarità, ta' swiq pubbliċi, u ovvjament għandna bżonn eh, regolamentazzjoni fuq l-opri kulturali. Dan il-portafol nittama il jisfrutta kemm jista' jkun is-sinerġiji possibbli u, u biex hekk nevitaw dawn is-silos. Eh, jiena dejjem meta kelli pożizzjoni dejjem tkellimt fuq dawn il-silos li għandna bżonn nelbuhom Nista' nagħti żewġ eżempji eh, konkreti l-ewwel net fuq l-SMEs biex hekk naħdmu flimkien bħala DGs biex hekk daw kollha li qed jaħdmu fuq il-kumpaniji fuq l-intraprizi jkun id-diġitali jew l-aċċess għal finanzjament jew id-difiża jew l-politika iktar tradizzjonali l-istess għanistaw naħdmu flimkien ferm aħjar dawk li huma teams li huma responsabbli għall-implementazzjoni u l-kontroll tal-inforzar u biex hekk il-ħiliet ta' kulħadd eh, ikunu marbuti ma' xultin u kena miktar rispett tal persuni konċernati. Mela kif se niġestixi portafol bħal dan, forsi saqsuni, mux se nasal wahdi imma ovvjament pala tim, pala grupp, bla poċ tal-kollegi, tal-servizzi, tal-kommissari, tal-viċi presidenti fejn jena eh, jekk tuni l-fiduċa nkun nista naħdem magħhom, jiena smajt il-tħassib ta' ta' ġestjoni tajba u jina tkellimt ma'kom u saqsejtuni kif se nagħmel biex dawn is-servizzi jkunu ġestiti sew biex il-fondi pubbliċi li jkunu fil-fondi li għalihom responsabbli jina smajt smajtkom u għalhekk Nixtieq infakar li aħna għandna bżonn ukoll naħdmu eh, lejn id-dinja esterna. Naf li nkom ir-rabta mal-parti esterna tad-dinja barra minn hawnhekk u għalhekk nixtieq nintaqa' mal-unions, mal-parlamenti nazzjonali, mal-intraprizi biex hekk immexxu qudiem ċerti files naf li huma komplessi, diffiċli u kien hemm diskussjonijiet nafsew anki li kienu koll politiċi ħafna. U għalek nishtiq naħdem ma'kom għax jiena dejjem ħeġġiġ l-Ewropej biex jaħdmu fl-imkien. 30 sena illi jiena naħdem fl-affarijiet Ewropej zmin eh, għadda u jiena bdejt bil-waqa tal-ħajta Berlin u issa qegħdin f'kuntest illi forsi huwa iktar diffiċli ma ma ninsawx illi din l-evoluzzjoni tan sabiħa permettiet lill europa din ir-rikonċiljazzjoni tal-kontinent. Jiena dejjem ipprovajt nkun għamelek, jiena dejjem kont pont biex l-Ewropej jaħdmu flimkien anki fl-Istitut Bergren. U nixtieq ngħid kemtejn għax kien hemm ħafna mistoqsijiet anki bil-miktub u jiena kif ktibt jidispeċini ħafna illi din l-attività ta' sentejn tafat eh, tafat eh, isa naqra ta' del fuq l-integrità tiegħi fuq il-ħiliet tiegħi ma intkom tafu kemm dawn il-valuri tal-interess Ewropew indipendenti huma tant tal-qalbi u jekk ittuni il-fiduċja ekrit naħdem jien fil kummissjoni dejjem inkun eh, prezenti ħafna għax ovvjament eh, aħna dejjem nitalmu minn dak li għamilna u nimxu l-qoddim għax fil-Komissjoni kun fil-qafas tal-kodiċi deontoloġiku tal-Komissjoni. Issa għal mistoqsija fuq il- fuq il-fatt illi eh, forsi wieħed jirrisenja hemm għażla politika. Jista' dejjem ikun hemm meta jkollok responsabilità politika u jekk inkun eżaminata mhux il-każ issa almenu bħal kull membru tal-kulleġġ allura se jkolli diskussjoni mal-Presidenta xija responsabilità tagħha biex wieħed jevaluta l-sitwazzjoni u jiena minnaħa tiegħi jew wara talba tagħha ovvjament jekk ikun neċessarju u mbagħad nara l-konsekwenzi li ma jkunu. Imma dan huwa t-tieni kapitlu hemm ukoll eh, avokati hawnhekk f'din is-sala dan huwa tieni kapitlu ma fuq jekk aħna noħolqu awtomatiċità bejn bidu ta' proċedura u meta wieħed jagħti eh, ir-riżenja tiegħu, aħna ma nistgħux nipperikolaw il-Kummissjoni u t integrità tagħha speċjalment meta jkun hemm eh, heteroġenità fil-proċeduri ġudizzjarji fl-Ewropa wieħed ma jkunx jaf jekk eh, f'pajjiż wieħed japplika l-istess eh, kondizzjonijiet ta' riżenja għax hemm membri differenti mill-kolleġġ u għalhekk ingurd inkun naf tip ta' ksur u għalhekk nagħlaq hawnhekk naħseb din hija l-unika pożizzjoni li wieħed jgħid jagħti riżenja jekk wieħed ikun kondannat imma meta wieħed ikun barra ovvjament hemm il-presunzjoni tal-innoċenza biex hekk garantixxu dan id-dritt fondamentali jiena jiena provajt eh, tikom risposta politika imma fil-mistoqsijiet eh, eh, ta'kom mm, mhux biss jortu lili imma il-kulleġġ il-membri kollha u jiena meta tkellimt ma' Ursula von der Leyen ovvjament nikkollabora magħha u mal-avokati, sinjuri, presidenti, sinjuri, delegati u ċittadini kollha qed jismawna dak li nixtieq ngħidilkom biex nibda illum ovvjament pero jina dispożizzjoni ta'kom biex nirrisponda l-mistoqsijiet ta'kom. Grazie ħafna. Thank you very much, Madam Goulart. Now, uh, colleagues. Now we start the question. Grazzi tas-sew, Sinjura Gular, għaddu issa għal-mistoqsijiet. L-ewwel kellim fisem il-PPE Is-Sinjur Is-Sur Kovacev, jekk joġbok. Grazzi tas-sew, Sinjura President, Sinjura Komissarju nominata jina nixtieq nsaqsik dwar ir-regolament ta' geoblocking u l-standards doppji li għandna f'dan il-qasam, speċjalment dak għandux x'qasam mal kam ta' applikazzjoni. Qed naslu issa għad ta' skadenza sa meta l-Kummissjoni twetta l-evalwazzjoni tal-ewwel leġislazzjoni dwar l-impatt tal-geoblocking fuq is-suq intern. Aħna qed nistennew li dan joħroġ għaliex dan jimmina il-shopping, il-bejħ f'dan is-suq uniku diġitali. Aħna Ħossu li hemm bżonn li jittieħdu passi sabiex ikun hemm aċċess għal prodotti u s-servizzi, aċċess ukoll għas uniku diġitali. Diskriminazzjoni bejn konsumaturi Ewropej fil-frontier nazzjonali ma jistax jiġi tollerat u hawnhekk il-mistoqsija tiegħi hi tista' tikkonferma li se tipproponi twessih tal-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-regolament sabiex jiġu inklużi servizzi li jiġu forniti b'mod elettroniku kwistjoni ta' drittijiet tal-awtur bħal e-books, mużika, software u lop online u affarijiet oħra bħal trasport u servizzi audiovisivi. Grazzi tassew. Grazzi, Sinjura Gular, għat-tweġiba. Merci, monsieur. Grazzi ħafna għal mistoqsija turija tajba ħafna skonti. ta' din ir-realtà ta' suq waħdini illi jinbidel fid-diġitali naħseb kollha kemm intkom xtrajtu xi biljett tal-ajru jew forsi xi opra li forsi ornajtu minn pajjiż ieħor u jiena naħseb illi se jkollna suq intern attiv attwali moderni jekk insibu soluzzjoni kif tafu jeżisti regolament li jippermetti li jevita diskriminazzjoni ma bżonn jiġi applikat u illum għandna Eh, biss numru żgħar ħafna ta' kumpaniji illi jagħmlu dan il-beħ transkonfinali hemm ħafna SMEs illi ma jkunux jistgħu eh, bjaw il-prodotti jiena niġi minn żona turistika Franza u produtturi tal-imbit jgħiduli ma nistax per eżempju nibat il-fliexken tal-imbit għal dawk il-turisti illi ikunu ehm, ħadu toma tal-imbejjet tagħna. Naf li hemm xogħol għaddej u jina se nagħmel dak li nista biex naqbad dik it-triq. Hemm bżonn nivalutaw so fejn huma diffikultajiet. Insemmejt il-kwistjoni tal-kontenut illi hemm bżonn ikun imħares mid-drittijiet tal-awtur dun huwa punt eh, delikat mhux l-uniku wieħed u se nagħmlu dan l-istudju fil-font u ovvjament għandna bżonn naħdu mal organizzazzjonijiet tal-konsumaturi mal-industrija kif ukoll mal-parlament biex naraw li mu l-istrument tajjeb li nkunu nistgħu nipproponu biex navvanzaw dan il-qasam. Follow-up question, Mr. Kvachev. Mistoqsija ta' segwitu, kollega, jek joġbok. Grazzi tassew, f'dan ir-rigward fuq il kwestjoni ta' double standards fil-geoblocking u l-fatt li inti irreżenjajt bħala Ministru tad difiża fi Franza ma tħossx li huwa wkoll double standards li l-gvern tiegħek għażlek bħala innominak bħala kummissarju inti provajt tispjegalna fil-bidu ma tista' tispjegalna għalfejn dawn ir-raġunijiet għalfejn kienu validi li inti tirreżenja bħala Ministru tad-Diviża ta' Franza għalfejn mhumiex validi biex inti tiġi nominata fin-nomina tiegħek bħala kummissarju. Kistjon ki Din mistaqsija ta' segwitu eh, naqrakuta però nirrispondi minn qalbi situazzjoni hija differenti kif għattilkom differenti ħafna għax dawn is-sentejn jiena ġustizzja Franċiża samatni kien hemm smih liberu u ma ġej ma minix arrestata jew edha situazzjoni eh, legalment differenti u il-Parlament Ewropew iddeċida illi f'deċiżjoni mis-Segretarjat Ġenerali wara eżami mill bir-reqqa tas sitwazzjoni il l-assistenti parlamentari kienu ġifiri parti ċivili ħanajdu hekk kienet fil-proċedura li kien hemm Franza deċiżjoni tiħdet u naħseb illi eksa edha f'sitwazzjoni ferm ċara. Il-proċedura ġudizzjarja ovvjament ma ntemmitx għax eh, eh, il-proċess ovvjament hija itwal mill-ħajja amministrattiva u ċivili u nittama li l-affarijiet ikunu jistgħu jingħalqu malajr kemm jista' jkun. Borzan. Grazzi l-Onorevoli Borzan issa mill-Grupp tas Soċjalisti. Grazzi tassew, Sinjura President, Sinjura Kommissarju, inti responsabli għal politika spazjali, l-industri tad difiża l s settur industrijali, sto intern, digitali, telekomunikazzjoni, infrastruttura digitali, il-medja, il-politika audiovisiva u l-bqija. Inti fit weġib it-tijak u ankellum fit diskors tijak semmejt li tixtieq iżżid is-sinerġiji bejn it-tlet DGs, bejn it-tlet direttori ġenerali u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 Meta wieħed ħares, meta wieħed ħad konsultazzjoni biss ma' parti interessati wkoll se jħu ħafna ħin, apparti minn hekk inti qed tisseżżur il bliet kapitali tal-Istat membri kollha u li tirrapporta u tikkonsulta mal-Parlament fuq mal-kumitati differenti. Kif beħsiebek iddaħħal din il-ħidma kollha fid-djarju tiegħek fil-waqt illi dan l-input tassew jiġi trasferit f'azzjonijiet għal rezultati tangibbli fl-Ewropa kif ser tiżgura li dawn it-tlet portfolios jiġu trattati b'mod ugwali u li tagħtihom l-attenzjoni li jixraqilhom speċjalment dawk li jinsabu taħt pressjoni. Grazzi. Mela, grazzi. Grazzi għal din il-mistoqsija. Mela, għanna bżon naraw eh, l-affarijiet u najdu se naħdmu, ma minix waħdi meta kont fi konnu kena komissari li kellhom eh, kienu responsabla servizzi finanzjari, taxxa, dawn huma kollha setturi u kollinu ma nista nkun l-unika waħda jekk tun l fiduċa li kolli portafol ebes, per esempio meta naraw il-morru fizjara u naraw il-kapitali tal- tal-pajjiżi Ewropej nintaqgħu mal-unions, rappreżentanti tas-settur eh, tas-soċjetà ċivili, tas-settur tal-mezzi tax-xandir, ħaġa ma tixxekilx l-oħra, ġifieri din l-idea illi jett niprovaw illi kemm jista' jkun ikonna rabtiet se naslu biex inkopru numru ta' suġġetti. Għanna bżonn ikonna approċ strateġiku dak li provajt najt fl-introduzzjoni tiegħi u dan l-approċ strateġiku huwa imsejjes fuq il-fatt li naraw ċerti affarijiet nitkellmu fuq id-diġitali din hija responsabilità tiegħi u badu ta' xejn tafu l-organizzazzjoni tal-kulleġġ għavek bil-viċi presidenti fuq id-diġitali hemm il-viċi presidenta Margaret Vestager se jkollha rwol tagħha eh, Vladislav Dombrovski su responsabbli fuq ċerti soġġetti li hemm bżonn eh, naħdmu jien ukoll u jiena nafhom so meta jiena eh, kont qed naħdem ukoll eh, fil-Bank ta' Franza kif ukoll fil-Komitat ikon, iġifieri se nipprovaw naħdmu kemm jista' jkun flimkien mhix ħaġa sempliċi għandek raġun ovvjament minn se nkun immodesta u ngħid li mhux hekk, imma jekk li kumment personali ħafna meta għandna ħafna tfal, jien għandi tlet tfal, jina nipprova nagħti għal kull tifel u tifla il-ħin li għandhom bżonn id sempliċi, id diffiċli hemm wieħed li forsi saqsa l-iktar attenzjoni u forsi l-għadla l-ieħor u għalhekk jiena se nagħmel l-istess ħaġa u nittama li nkun nista' not fuq il-fiduċja tagħkom u l-għajnuna tagħkom. Is-Sinjura Borzan, għandu komment żgħir nittama li għall-Ewropej kollha jekk tgħaddi minn dan is-smieħ ma nkunux situazzjoni fejn najdulek ednielek aħna. Aħna għanna għanijiet wiesa għal dekarbonizzazzjoni biex ikollna ekonomija neutrali fl-aspet klimatiku dan irid jimxi jitfit ma l-istrateġija industrijali, però għanna kummissarju differenti għal dan u bixxira. Dan mhux għaliex il-politiki għax robtu flimkien irridu ndaħluhom kollha taħt il-portafoll ta' kummissarju wieħed, dan għandu jinkiseb permezz ta' koordinazzjoni u kolleġjalità mhux billi noqogħdu niffukaw fuq l-affarijiet li, fis li jista' jwassal sabiex jimmina t tmexxija l kontroll u l-arfin ta' dak il-portafoll. Ma taħsibx li jista' jkollok sfida kbira u li għalhekk jixirqilhom l-attenzjoni ta' aktar minn kummissarju wieħed, ma tibżax illi ma tagħtix biżejt attenzjoni lil ċertu partijiet tal-portafoll tiegħek bħal eh, aspetti tal-medja u l-kultura u ma taħsibx għandu jkun hemm l-istess ħaġa eh, f'dak għandu x'qasam d difiża Grazzi il sinjura Gular. Merci pour Grazzi ta' din mistoqsija addizzjonali kif għattin stess. Il-kamp ta' applikazzjoni tal-portafoll huwa wiesa imma laqas ikopri kollox u għadha mill-prijoritajiet ewlenin ta' din il-Komissjoni għad dekarbonizzazzjoni tal ekonomi biex l-ekonomija Ewropea taqbad din it-triq, jiġifieri responsabilità ta' Franz Timmermans, responsabilità tal-Komissarju eh, kol eh, responsabilità l-Oċeanu tal-Ambjent U għalhekk din id-dimensjoni kolleġjali meta wieħed jara trattat teżisti l-kummissarji suppost intervjenu fuq dawn is-suġġetti tal-oħrajn biex hekk id-deċiżjoni tirrifletta wkoll id-diversità tal-perspettivi tal-kulturi u għalhekk li aħna nirrappreżentaw familji politiċi li aħna niġu minn pajjiżi differenti biex ikun hemm din is-sintesi. U għalhekk fuq dak li attent fuq il-medja u l-kultura minn naħa tiegħi mhux jina, jina mux jien fassalt il-kunċett tal-portafol u ma nafx għaliex ikolli ngħid se responsabbli għal suġġett jew ieħor jekk ikun hemm xi aġġustamenti fil-portafol ukoll ir-responsabilità ta' Sinjura von der Leyen, imma jiena m'għandix intenzjoni ninjora l-kultura għax bażikament jina għatlaħ għal derba. Naħseb li l-kultura il-fattur l-iktar eh, kbira ta' emanċipazzjoni. Ġifieri m'hemmx raġuni għaliex is-soġġetti industrijali, kulturali u d difiza jkunu kontra xulxin. Aħna għandna bżonn inġestixxu flimkien soċjetà illi tħares lejn fatturi esterni imma tibqa post eh, ta' kultura, ta', nova, ta kreativita, biex ndefendu valuri tagħna m'hemmx oppożizzjoni, forsi iva hemm eh, ħidma li hija waħda kbira, diffiċli, imma m'hemmx kontradizzjoni. Xaran Zova. Grazzi l-Onorevoli Xaran Zova issa minn Renew. Grazzi tassew. Grazzi tassew, Signora President Aziza Silvi, il-kollegi tijaj u jisimaw kattini darba biex inti tkompli tizvolġi l-idea tijak dwar is-suq uniku għalek nittama li dan ismih jippermettilek tamil dan. ħadd mandu dubju tal-partiċipazzjoni tijak u l-impen tijak għal kustjonijiet Ewropej u l-impen tijak lejn l-Ewropa. U jiena konvinta li inti aktar minn kwalifikata biex tkun membru ta' dan il-kolleġġ u għandek il-kriterji kollha meħtieġa biex tkun tista' taħdem fuq dan il-portafol. Issa, pala kontenut, naħseb li importanti li nkunu għaqlin meta naħsbu fil-kompetizzjoni u il-negozji, ħafna ċittadini qegħdin jitħolbu li tittieħed azzjoni kontra eh, entitajiet kbar Amerikani f'dan is-suq Is-lat ta' servizzi digitali jista' jwassal sabiex il-kumpaniji Ewropej tagħna jkunu fi żvantaġġ meta mqabbla mal-kontrapartijiet tagħhom Amerikani u Ċiniża għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija sempliċi kif tista' isserraħ li moħħi. Madam Goulart. Signora Goulart. Deputy. Signora rappresentant tal-Parlament. Jina kontenta ħafna l-introduċejt din id dismensjoni globali f'din id-diskussjoni għax. No translation in German. Maybe we can just flag this. Middirem problema bil-traduzzjoni lejn l-interpretazzjoni lejn l-Germanis? Deutsch. Aber die anderen verstehen nicht. Sta nitkellem bil germanis imma bat ma sibx li jifimni kullħat. Jekk nitkellem l-Ingliż il-ħin kollu jgħidu li mhux qed natikas il-kultura u d-diversità lingwistika li hija parti mill-kultura wkoll. imma xtaqt ngħid l-ewwel net grazzi tal-li daħħal dimensjoni globali fid-diskussjoni tagħna. M'hemmx interpretazzjoni lejn il-Ġermaniż? Allo, kif kun fi? fait? Tajn Se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 Uh, now, Madame Goulart, si reprendre le rapport. Jek joġbok, Signora Goulart, tista' tkompli, mela, jidispeċini dawk li diġa smawni. Mela, huwa importanti ħafna illi fid-diskussjoni tagħna jkollna din id-dimensjoni globali. Fil-fatt aħna nsibu ruħna f'sali pittoro u għalhekk jiena għalhekk insistejt fid-dimensjoni teknoloġika fl-introduzzjoni tiegħi aħna qegħdin f'mument fejn il-startups hemm xi 10,000 fis-settur diġitali fl-Ewropa qegħdin jikkompetu ma' ġganti ma' kumpaniji illi forsi qed jabbużaw ukoll mill-potenzi tagħhom u li għandhom ħafna uh, data u dawn il-kumpaniji huma l-iktar Amerikani u Ċiniżi għalissa forsi jiġu wkoll minn pajjiżi oħra eventwalment fil-futur u għalhekk dak li nixtieq nagħmel bil-fiduċja tagħkom mal-bqija tal-kulleġġ huwa li nipprova nimodernizza qafas legali illi għalissa huwa frammentat illi mhux ċert u ma tantx huwa adattat għal dawn l-isfidi. Hemm eh, xi ġilda nistgħu nagħmlu wkoll għal dik li għal kompetittività. Imma dak li konna bżon huwa illi nżommu mal-prinċipji, mal-prinċipji tal-pajjiżi ta' oriġni biex hekk inkunu nistaw fil-suq intern inservu lil-suq kollu. Għanna bżon inżommu il-prinċipju ta' responsabilità tal-pjattaformi kif inu mal-prinċipju tal-libertà tal-kelma. Da ma jxekkinnix minn saqsu kif nistaw ninċilda kontra frammentazzjoni x'bosta pajjiżi adottaw tests illi huma diverġenti mal-bżonn ukoll illi inkunu nistaw nidentifikaw il-kontenut illegali ma nixxieqx nisfuta dak li ġara il-bira għax tkun ħaġa odjuża imma dan huwa eżempju addizzjonali l użu eh, tal-affarijiet online ta' atti anti ta' antisemitizmu u taqtin. u għalek aħna se jkollna xogħol x'namlu, eh, xogħol leġislattiv biex insibu il-bilanċ tajjeb bejn minn banda waħda libertà li nixtiequ il-faċilità ta' kommerċalizzazzjoni transkonfinali, il-possibilità li is-settur ġitali u fl-istess waqt li nħarsu dak li stħoqlu li jkun imħares u għalhekk ma nishtiqx sorveljanza online, ma nishtiqx kontroll tal-ħsieb imma kontroll strett ta' dawk illi poġġu lilhom infushom f'sitwazzjoni ta' illegalità u illi jagħmlu talba għal miweda u għal-qtin. Madam Sharanzova. Signora Sharanzova, mistoqsija ta' segwitu jekk jogħġbok. Grazzi tassew. Grazzi għat-tweġiba ċara tijak. Nishti inkompli nżid għaliex inti semmejt il-frammentazzjoni tas-suq e, Ewropew f'dak għandu x'aqsam mal-qasam digitali u l-opinjoni li aħna għanna li għall-leġizlazzjoni ġdida u l-effett li jista' jkollha fuq e, kumpaniji żgħar. Allura is-servizzi digitali kif se niżguraw li ma jkunux ta' dannu għal għal dawk li jaħdmu fuq is-sistu Ewropew. Mela, hawnhekk ukoll dan il każ mux nqod nirrepeti ruħi, imma naħseb li huwa importanti li wieħed jinsisti fuq punt wieħed. Il-koerenza tal-azzjoni hija deċiżiva. Kumpanija żgħira li tkun fi satu diġitali jew le hija dejjem kumpanija żgħira u għalhekk dawn l-SMEs għanna bżon nejnuhom. L-idea illi ikonna budgets biex najnu dawn l-SMEs li nisimawom illi nkunu nistaw nkunu nafu l-bżonnijiet speċifiċi tagħhom ħaġa importanti ħafna fis-settur ta' diġitali dan jista' jwassalna illi nieħdu deċiżjonijiet illi huma Pa' regolamentazzjoni ġan nixtiequ modernizzaw il-qafas kifat imma wkoll tal-inforzar tal-implementazzjoni meta jkun hemm forsi pajjiżi li mhux se jagħmlu eh, trasposizzjoni ta' ċerti atti u għalhekk l-SMEs hemm bżonn ikunu attivi f'dan is-settur u għalhekk l-idea hija li norbtu l-istrumenti regolamentazzjoni aċċess għal ċerti fondi fl-Invest EU hemm pilastru għall SMEs u jekk ikun hemm bżonn l-implementazzjoni u l-inforzar. Thank you. Next speaker is uh, Monsieur Karem. Grazzi, issa sur Karen mill-Partit tal-Ekoloġistijek Joġbok. Sinjur Angular, apparti divergenzi sostanzjali l-grupp tana għana tħassib kbir fuq l-etika u id-daqs tal-portafol eh, tiegħek. Portafol li mur mis-suq interna d-difisa ħallini xettiku anki li għalla volja inti provajt eh, t-defendi ħdal-ħodu u għalek huwa problema etika u kol tal-Brexit. Aħna nasbu illi id ħassib ma jċikun fuq l-istituzzjoni Ewropea u rappresentanti tiegħu u għalek il- eh, il-tbeċibiet bil-miktub eh, tijak ta' dal-ħodu ħalluna perplessi xorta wahda u dan jesħed dal del fuq l-integrità tiegħek u mbagħad il-problema illi tkun imħalsa privatament ment inti eletta biex tħares l-interess ġenerali. Għandna bżonn eh, b'mod retrospettiv biss eh, inkunu nistaw insowu dak li ġara. U għalek inti se jkollok moħħoċ fuq li f'dak li suppost tagħmel bħala kummissarju u ma tiġix ħames snin u tajt u tajdinna illi wara kollox li kieku eh, kont tagħmel affarijiet mod differenti. Eh, mela. Sur deputat, dak li provajt nispjega fit-tweġibiet tiegħi huwa illi aħna qegħdin f'sitwazzjoni fejn hemm regoli ta' dritt eh, tal-liġi u mbagħad kwistjonijiet etiċi jiena nirrispettom ħafna u tkellimt ma' ħafna mill-membri tal-grupp u miegħek ukoll imma jina kontenta li jtnamelek anki dal-ħodu. Dak li jista jispiega din, din diskrepanza huwa ehm, li l-liċijiet jippermettu l-deputata li tkolla ċerta attivitajiet anki għal dik li hija promozzjoni ta' l-ideal Ewropa, ġifieri kienu persuni illi impenjaw ruhom dawk li naħdimt eh, magħhom impenjaw ruħom fuq l-Europa. Kwistjoni etika hija kwistjoni illi hija iktar suġġettiva tista' tvarja minn persuna għall oħra u hawnhekk indaħlu marċni dejjem xi ftit delikat meta jkun hemm diskrepanza bejn il-liġi u l-esiġenzi. U meta jintaqgħu jew meta jkunu differenti u dak li għattin fit-tweġiba tiegħi huwa illi dejjem għandna bżonn nistaqsu dawn mistoqsijiet illi issa hemm ċerti esiġenzi ikbar kien hemm pereżempju niftakar kemm iġġilidna eh, meta kont fil-Parlament fuq l-aċċess għal lobbies fuq il-kodiċi ta' kondotta, jiġifieri liġijiet li dejjem jevolvu ruhom u għalhekk mhumiex stabbli jiena m'iniex fil-Parlament Ewropew ma waħda mis-soluzzjonijiet forsi biex niċċaraw dawn l-affarijiet huwa illi minaħa tal-Kummissjoni l-vantaġġ huwa illi m'hemmx dubju ta' xe nista' niżgurawk illi hemm kodiċa kondotta ċardaqs il-kristall il kummissarju mson ikunu totalment indipendenti u jiena nimpenja ruħi u dimkom biex nkun hekk u mill uman naħseb illi qegħdin kollha fl-istess sitwazzjoni nistgħu dejjem nitalmu u jiena nittama li se nitgħallem ukoll u seġan nirrefletti iva hemm dimensjoni umana illi eh, il-perċezzjoni etika jiena bħala individwu nista' ukoll nista' nimxil qoddim u jekk tuni l-opportunità illum. Thank you. Follow-up question. Grazzi Mr. ta' segwitu. Uh, Zon d'ombre. Uh, mela, delli ieħor ma nistax nifem, alla volja inti tajt li inti favur l-Europa li tapplika standards differenti jekk tkun teżerċita eh, standards fuq il-livell eh, nazzjonali jew fuq il-livell Ewropew. Għalhekk taħseb li huwa neċessarju illi tirriżenja bħala Ministru d-Difiża meta l-akkużi eh, ħarġu u għaliex ma tarax problema li tkun kummissarju llum waqt is-sitwazzjoni ġudizzjarja hija l-istess waħda vera ma konċa l-istata, ma mux il-kas illum, imma dejjem il-riskju għax l-investigazzjoni għada dejja. Inti għad fl smih li diskrepanza jadavut tal-fat li l-gravità tal-impen eh, tal-persuni hija naqra differenti u jgħana perpless bil-risposta tijak. Għalix ma tirreżenjax pala komissari li kiku tiġi resatamela tkun pala ministru. Madam Gulach.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 Eh, nqot nirrepeti ruħi u dispeċini qed nirrepeti għax ipprovajt nispjega meta rispondejt għal mistoqsija hemm żewġ affarijiet differenti eh, meta kont qed nitkellem qabel. Jiġifieri din l-istituzzjoni stess, Segretarja Ġenerali ta' din l-istituzzjoni proċeda għal verifiki amministrativi wasal għal konklużjoni li l-assistenta tiegħi kienet eh, ħadmet għal iktar minn ħames snin kien hemm biss diffikultà fuq il kundizzjonijiet tar-riżenja ta' ħaġa preferajna li konna soluzzjoni bonarja, mhux proċedura differenti forsi iktar ibsa. Minn din il-perspettiva jiena eh, serraħt moħħi eh, tista' tmur qudiem is-Segretarja Ġenerali tal tal-istituzzjoni kom se ċarakom l-affarijiet kif għadna l-stampa diġa din il kwistjoni solvet eh, Veru, l-ġustizja għadha ma ħarġitx bi sentenza tal-aħħarina edha prudenti u naf li niġi minn istituzzjoni il-lista ta' tajtek. Issa, Niġi tini punt. Kif ukoll diġa għat jiena kelli smif f'Settembru ta' din is-sena, jiġifieri sentejn wara dan huwa r-ritmu tal-investigazzjoni ġudizzjarji, iġifiri kelli smih liberu, kelli fl-istess situazzjoni kif tħalt ħrixt, Ovvjament, għatma nistaw nkunu sguri, kif għattint, jina prudenti, modesta, imma normalment mux suppost eh, nkun valuta f'din il-kwestjoni. Għalek dawnu ma żewġ elementi ta' fatti u naħseb li diġa eh, mort li lin mill-ħin allokat li li. Grazzi ħafna. Grazzi l-onorevoli Ġuron issa. Signora, intat, I am clean u inti fl-2013 għat I am insignificant, ġifiri nadifa u insignifikanti. U għalek meta nitkellmu fuq tħul eh, ta' 13 miljon euro eh, meta kont Franza. U għalek jiena qed nara il- tweċibiet eh, it-tweġibiet bil-miktub tiegħek rispekazzjoniet dejjem dejjem huma evazivi u vagi u għalhekk qegħdin mill-ġdid hawnhekk għal smih ieħor tiegħek u għalhekk kinta għatti ma kellekx eh, salarju mill-lobby imma tkellimt eh, ukoll fuq il-fatt li kont konsulenta. Umbat issa tkellimt fuq l-Institut Bergejen u għalhekk kont ukoll fil-Bank ta' Franza u għalhekk li huma it-traċċi u dettalji ta' salarji u l-litri ta' riżenja tagħkom u ehm, il-fatturi tiegħek li ma' sistema Eh, eh, reġistrati u il-kumpanija tiegħek fejn hi reġistrata, Sinjura Golar. Mela, se nirrepeti mill-ġdid ċerti affarijiet normali sin dan loba ta' bejnietna u għad-dritt ta'kom li saqsu mistoqsijiet minni jina mill differenza bejn situazzjoni ta' persona li tirċevi paga, salarju, Franza fejn hemm sa timplika subordinazzjoni għal xekk l-istess fil-liġijiet ta' pajjiżi oħra u konsulenza li għamilt fejn forsi wieħed eh, jitratta ċerti suġġetti u għalhekk ma kienx lobbying kien eh, think tank grupp ta' ħsibijiet fejn ikun hemm laqat ma' ċittadini biex jiżviluppaw l-idea Ewropea u tajt elementi fil-risposta tiegħi li huma preċiżi dawn l-elementi u kol ġo validat mal-persun ma fejn ħdimt u naħseb illi tajt id-dettalji kollha fuq dan is-suġġett u għalbqija senżom mal ispjegazzjonijiet tiegħi bil-miktub. Grazzi. Uh, thank you. Follow up, Madam uh, Joro. Mistoqsija ta' segwitu, l-Onorevoli Joro. Signora, fuq l-attività fil-Think tank tkellimt fuq eh, eh, affarijiet ta' identifikazzjoni tal-in eh, ta' dak li għamilt, il-laqat, telefonati, etc. Imma l-2015 kienem kampanja ta' sensibilizzazzjoni fuq il-Brexit u referendum fuq il-Brexit kien annunċat minn Cameron u fl-2015 inti ħdimt fuq xi ħaġa li laqas biss eżistiet. Jekk fimt so inti ksibt salarju biex taħdem mal-Gi Verhofstadt minn partit politiku u wkoll kellu kuntatti miegħek u l-ek spiegawni kif il-motivazzjoni ta' din il-think tank żviluppaw ruhom. U Peter Sutherland illi huwa mhux biss parti mit-think tank imma wkoll president ta' Golden Sachs. Signor Angolar. fuq il-referendum eh, nas ta' Brexit eh, naħseb illi eh, kienem manifestu fil-manifest fil-programm elettorali tal-konservaturi fil-Renju Unit diġa kienem dan il-ħsieb u kienem ftejim bejn ir-Renju Unit tal-Unjoni Ewropea illi kellu bħala għan illi projbixxi dan il-referendum u ħanajdu hekk ta' bażi legali ġdida relazzjoni tar-Renju Unit mal-bqija tal-Unjoni Ewropea u fit-tieni parti tal-2015 is-suġġett kien preżenti, kien suġġett ovvjament importanti ħafna għax kienet fuq il-preżenza fostna ta' stat membru illi hija demokrazija kbira, leat kbir, imsieħeb ekonomiku importanti u lek kien hemm interess eh, kbir fuq dan is-suġġett. Naf ukoll illi hemm ħafna ċaqliq ta' partiti illi jipprovaw jinfluwanzaw eh, deċiżjonijiet normali fid-demokrazija li hija eh, ukoll favur l-Ewropa. Next speaker, Mr. Krasdobeski from ECR. L-Onorevoli Domrovski milli li sija, grazzi ħafna jinser nitkellem bil-Polak. Inti suppost kompetenti ħafna et jiġuni ħafna mistoqsijiet f'moħħi, però ser nagħmel mistoqsija li torox mill-fatt illi inti indirezzajt ir-riflessjoni illi inti eh, kont teleta meta publikar diversi kodba. X'modell tal-demokrazija tippreferi fl-Ewropa? Taħseb li aħjar li jkun hemm sistema fejn sinjuri minn barra l-Ewropa li għandhom negozju kontroversjali, kummerċ kontroversjali jistgħu jinvestu u jħallsu MPs ikunu jistgħu jiffurmaw il-ħsieb ukoll tal-pubbliku ġenerali. Dan huwa mudell tajjeb ma' ħazbik il-fat illi hemm it-tieni livell ta' influenza fuq is-soċjetà ma taħsibx li dawn il-prassi għandhom ikunu indikati b'moċċar. Grazzi ħafna li fimt kollox fl-interpretazzjoni mela. L-ewwel parti tal-mistaqsija tiegħek fuq il-modell ta' soċjetà u l-modell ekonomiku soċjali jiena nista' nidentifika ma dak li hemm fit-trattati fuq is-suq ekonomiku soċjali għandna eh, ġabra ta' valuri komuni għal pajjiżi kollha illi firmaw dan it-trattat u ssieħbu fl-Unjoni. U minn din il-perspettiva naħseb ma tesistix l-ambigwità manna xejn x'nivventaw mill-ġdid imma dawn il-valuri li fuqhom qegħdin imsejsin is soċetajiet tagħna din hija roadmap il-trattat u il-Karta ta' Dittijiet Fondamentali. Batem it-tieni parti fil-mistoqsija tiegħek jekk minix sejra żbal fuq id-desinformazzjoni ta' l-użu ta' mezzi ġodda li huma dispożizzjoni tagħna ah, mill biex l-influenzi esterni nħassu kol fil-Unjoni Ewropea dan is suġġett il kummissjoni ta' qabel diġà eh, bdiet taħdem fuqhom ma' ħafna ħafna enerġija u viġilanza kien hemm riflessjoni għaddejja wkoll anki Franza mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u mal-Ministeru tad-Difiża x'għandek raġun u importanti ħafna illi nisguraw ruħna illi jekk ikun hemm fatturi esterni ta' destabilizzazzjoni demokrazija tagħna ma jkunux jistgħu jkollhom suċċess, daw jagħmlu parti mill-affarijiet fil-portafol tiegħi imma wkoll ma' Sinjura Jurova u ma' viċi presidenti u komissarju oħra li huma kompetenti għax din dan huwa suġġett transversali. Dan huwa suġġett fondamentali. Nasib mhux dan inkunu inċenwi hemm mezzi kif nistgħu nilqgħu għal dawn l-intrużjonijiet nistgħu eh, nitkellmu fuq il-aħbarijiet folot għalhekk għandna bżonn inkunu prudenti ħafna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 Jider li ma fimx tajjeb il-mistoqsija tiegħi jiena kont qed nitkellem dwar is-seta tal-flus, is-seta ta' nies sinjuri ħafna illi jippretendu li qed jagħmlu karità però jippruvaw jinfluenzaw il-proċessi politiċi tagħna qed nitkellem ukoll dwar ċertu membri tal-elit anki dwarek mod personali. Inti r-riżultat ukoll ta' dawn l-azzjonijiet dan huwa populiżmu emlit moħbija, is-seta moħbija. Dawk illi jinfluenzaw taħt il-facċata il ta', eh, ta karità. Signora Gula. Iva, naħseb uh il-formulazzjoni kienet iktar ċara di d-derba naħseb f'stat ta' dritt l-unika ħaġa li tot u rispett tal-liġi, rispett tal-liġi minn kulħadd. Aħna qegħdin soċjetajiet li huma eh, libera, eh, huma liberi, huma ħilsa, nistgħu niġġieldu għall-idejat u l-idejali tagħna biex hekk dawn l-idejat jistgħu mbagħad jispiċċaw f'suċċess imma jekk ikun hemm fatturi ta' interferenza u destabilizzazzjoni nidħlu f'kamp ta' applikazzjoni ieħor. Jiena għandha qalbi wis il-libertà biex ngħid illi n-nies li jippruvaw jagħmlu l-karità mhumiex aċċettabbli. Anzi, bil-kontra kif qatt qabel daw kollha illi jagħmlu parti minn desinformazzjoni mill propaganda ta' ħabarijiet folots jew ta' manipolazzjoni tal-opinjoni għandna bżonn eh, insibuhom u eh, ikunu mbagħad ovvjament jgħaddu minn proċess. Thank you. Next speaker is uh, uh, Monsieur Bompard. L-Onorevoli Bompard mill-GUE. Grazzi ħafna Sinjura Gular fil-Figaro fl-2017 intat għandek lan illi kunem iktar fiduċa u dawk li jixtiequ l-Ewropa. Inti taħseb illi nomina tiegħek għal post l-iktar importanti fl-Unjoni Ewropea tista' tikkontribwixxi eh, poġġi post poġġi li lek nifsek eh, fil-persuna ta' vulnerabli illi per eżempju laqqas Eh, laqas biss tista' eh, kollha il-ħobsa ta' kuljum mentri inti eh, rċevejt tant flus biex tagħmel xi ftit laqat u għalhekk tista' tagħti fiduċja lil dawn in-nies meta inti rċevejt eluf ta' euro minn think tank Amerikan u dawk u immaġina xi ftit daw kollha illi jagħmlu il-lobbying u intkom se tiżguru dawk in-nies li m'għandekx rabta magħhom u għalhekk l-uniku dokument tal-Istitut Bergajen u aħna sibna it-traċċa kellu pela titlu l-etika tar responsabilta u għalhekk hemm bżonn tkun responsabbli llum u tirriżenja minn din il-kandidatura tiegħek. Iċċedija. Sinjura Gular. Mela, hemm mod kif wieħed jippreżenta l-affarijiet tista' eh, tajt il-ġrida ta' ħajja kien biss kontrat eh, ta' konsulenza ta' sentejn. Nixtieq ngħid biss fatt hawnhekk li ħadd ma jista' ma jista' jikkontesta. Għal ħafna stiv dan il-Parlament jiena kont ukoll membru tal-Kumitat eh, u kont, pre, kont kol prezenti għal komitat um, ehm, fuq il- uh, fuq difisa uh, eh, tal-minandu l-ġuħ, per eżempju, u Karita, Silvia Costa, Veronika, eccetera, aħna kena intergrupp pluralista kien hemm ukoll xi tal-ħodor li kena attiva ħafna għal renju Unit dan il-kumitat. Jiena ħdimt ħafna ma' dawn il-persuni u dejjem derli illi kien importanti ħafna illi nismaħħom intuhom leħen aħna u kol din is-sala eh, kenna laqat ma' persuni responsabli tal-istituzzjoni ta' Ewropej bħal Dombrovski u ta' persuni oħra u intqajna ma' nis li kienu vulnerabli u aħna tkellimna u kol ma' ċerkaturi ta' nis li kitbu kodba illi illi il meta meta ħna niġġieldu biex ma jkunx hemm iktar ġuħ u nisfu narabli fid-dinja aħjar meta wieħed jintaqa' ma' nies oħra jiena qiegħda qudiemkom illum insaqsi biss li tikkonsidraw il-ħajja kollha tiegħi l-affarijiet li forsi joġbukom oħrajn le imma din hija l-ħajja e, ġabra ta' impenji u jiena ħsieb tanki fit-tweets tiegħek hemm e, affarijiet uh, komuni, forsi forsi l axħal derba eh, xiftit jew wis attrajt attenzjoni tiegħek biex tkun favur l-Ewropa, jiena li għamilt fl-intergroup fil-ġieda kontra il-faqar huwa illi naħdmu mal-gruppi kollha anke rappresentanti tal-gwe u aħna pereżempju eh, fil- Ikon konna tkellimna u konna ħdimna għal nies illi ibatu mill-ġuħ huma foqra ċifir l-interess huwa wieħed ġenerali. Merci, Madam Gulami, zorje malkum. Grazzi ħafna, forsi ma fimċ sol mistoqsija tijak. Minix qed nidubita mill-ħajja tiegħek, imma il-messaġġ li aħna se waslu jekk jekk eh, niddeċidu illi nikkonfermaw il-kandidatura tiegħek. Kulħadd hemm bżonn jirrifletti fuq il-messaġġ li nibatu lid-dinja illi l-immaġna l-Unjoni Ewropea qed titnaqqas. Inti tajt li għamilt xi żbalji, naħseb kulħadd jagħmel hekk nista' nifhem, imma x'qed tipproponi llum biex ma terġax tiżbalja. Fil-Kummissjoni se ġib miegħek Eh, per esempio biex ikunem eh, ispirazzjoni mill-liċi belġana tal-2005 se eh, tipublika l-lista tal-laqat tagħna ta' tiegħek u il-minuti kollha tal-laqat u se tappoġġa proposta tal-grupp tagħna biex ikun hemm awtorità indipendenti tal-kontroll ta' Kummissarju ta' Deputati Ewropej li kollha il-mezzi u garanziji ta' imparzjalità. Grazzi. Signora Golar. Mela, fuq l-aħħar punt naħseb is-Sinjura van der Leyen deċa qalet fil-orientazzjoni tagħha fil-linji gwida tagħha ma nafx tekkux l-istess ħaġa bħalma qed proponi int, imma hemm teżisti din l-idea li nkunu nistgħu nirriflettu fuq istanza entità li tiġbor l-istituzzjonijiet kollha mbagħad diġà għad fil-preżentazzjonijiet bil-miktub tiegħi u nżomm magħhom żewġ affarijiet l-ewwel net illi nixtieq illi fil-qafas tal-kompetenzi tiegħi tas-suq intern nagħtu bidu fuq dak li qed nagħmlu fuq l-ekonomija soċjali u ta' solidarjetà li huwa l-pendlu tal-ekonomija kompetittiva li għandna bżonn konna fis setturi li huma sottomessi għal kompetittività globali fejn l-Ewropa għandha bżonn timxil l qoddim imma personalment jien għandel l-qalbi ħafna biex dawn is-setturi eh, kooperazzjoni, assoċjazzjonijiet, fondazzjonijiet ikunu kol ikunu ħajjin ħafna fuq it-territorju ġifiri biex ma jkunx hemm frammentazzjoni li hemm bosta pajjiżi u narawhom iġifiri fil-votazzjonijiet u fuq l-espressjoni eh, ta', ta batija ta' sofferenza uh, lejn iż-żaza li jixtiequ jimpenjaw ruhom u fl-ekoloġiku. Dan huma dan huwa blok li huwa importanti ħafna jina se nkompli naħdem mal-assoċjazzjonijiet li jġildu kontra l-faqar kif dejjem għamilt kif ukoll affarijiet li għandhom xaqsu mas-suq. Floor to Madame de Sutter, please. Issa ngħaddi l-presidenza lis sinjura De Suter. Nibdew it-tieni round mill-membri tal-kumitati ser nibdew bissur Belami mill-PPE mill-kumitat ITRE. Bonjour madame. Lodwa tajba sinjura. Ma jridx ikun hemm konfużjoni aħna maħniex qegħdin hawnhekk biex nċutikaw l għanna l-kompetenza l qas xoqa imma aħna qegħdin hawnhekk biex negarantixxu l-Komissjoni repet tkun tista' eh, taħdem mod seren u effiċenti Mela, għal-mistoqsijiet bil-miktub komment tijak inti spiegajt illi eh, jekk ikun hemm kundanna definittiva, ovvjament dan ifisser proċedura twila ħafna. Ma taħsibx relazzjoni li tista' jkollok bħala komissjoni tiġi imdajfa jekk se jkollok tiġġestixxi wkoll proċedura bħal dik għandek portafol kbir ħafna u għal kontenuti politiċi Ewropej, ovvjament, f'dan il-portafol tiegħek u għalhekk il-presunzjoni tal-innoċenza dejjem irdu nsaqsu situazzjoni personali mhux se jkollna konsekwenzi fuq ir-rwol tiegħek bħala kummissarju, inti tkellimt fuq il-fatt li l-Presidenta eletta Um, ehm, u kol tiħu deċizjoni u kif ukoll il-kolleġġ ma dima se tkun problema għal kummissjoni Ewropea f'mument tan deċiżiv għall-Ewropa din mhijiex mistoqsija ta' ġudizzju ma għandna bżonn nitkellmu flimkien fuqha. Deputé, merci. Saħabta mistoqsija tijak. Dak li għat eh, fl-axħar u importanti ħafna l komissjoni kolleċ. U raġuni għalli xina ħat il-prekawzjoniet ma tfet peġiba tijaj, kont nafx nista eh, nirrispondi jimpenja l-kolleċ kollu. Emson kunu tafu f'dan l-aspet. U kull kunem xi membru tal-kulleġġ li forsi kollu xi diffikultajiet fil-futur U għalhekk jiena għamilt dawn it-tweċiba f'żewġ partijiet politika fejn nista' nimpenja ruħi u ngħid li dinja kwistjoni illi kieku eh, kunem hemm proċess imma mhux il-każ għalissa u li kieku jkun il-każ bħal ija tal-kummissarji illi forsi eh, ovvjament jistaw ikunu f'sitwazzjoni tiegħi anki llum mux għattan tiċipa xejn, imma memx tweġiba politika ħlief li wieħed jerfa r-responsabilta' tiegħu mal-President. Meta jiena eh, ħdimt ma' Romano Prodi ma kienx hemm fit-trattat id-dispożizzjoni tal-artiklu 17 li hawn illum dispożizzjoni tajt il-President tal-Komissjoni tista' titlob li deputat illi jirrisenja. U hemm bżonn li jagħmel hekk ma sistiċ din dispożizzjoni ma taħdit ma' Romano Prodi, kif li l-kollega tiegħek mill-ħodor il testi il ċijiet il-qafas qed ivolvi ruħu issa situazzjoni jira l-impenn dimkom, u mal Sinjura von der Leyen u tkellimna wkoll ma' servizz legali u mbagħad hemm l-aspett settament legali u hawnhekk naħseb u aħna konxi illi l-awtomatiċità ma tistax teżisti ħlief fuq il-livell tal-kundanna għal raġuni sempliċi il nevitaw illi separazzjoni ta' setat għal dawk li għandhom funzjonijiet eżekutivi u dawk ġudizzjari u leġislattivi ma jkunux mċajpra jista' jkun hemm proċedura ġudizzjali li tipperikola l-indipendenza tal kummissjoni tafu kemm l-indipendenza tal kummissjoni hija karatteristika importanti. Mistoqsija ta' segwitu. Iva, maħniċ għet nitkellmu fuq situazzjoni matul il-mandat, ma kandidatura tijak il-lum, situazzjoni attuali manda xejn, ovja, u aħna li kiku nipreferixxu illi konna konversazzjoni bħal din u xtaqna nitkellmu iktar fuq is-sostanza, imma għandi mistoqsija sen biex intkellim xi ftit senilu l xi membri tal-Parlament il-bżonn illi għall-Kummissjoni Ewropea jkun persuni illi ikunu eh, ma jkollhom xejn li wieħed ikun jista' jikkontesta fuqhom mux il-kastijak, u għalek tistaw eh, dejjem bil-presunzjoni tal-innoċenza għanna bżon ta' din is-sigurtà ta' din trasparenza u nafu l-koll illum kien hemm pressjonijiet imposti f'ħafna kollegi minn kapijiet ta' stat u gvern biex inxejnu dawn il-konsiderazzjoni forsi inti ma tafx fuq dan, ma tasibx li warrot tal-Parlament Ewropew li li jippermetti li ċittadini ta' pajjiżi li jistaw ikollhom fiduċa sħiħa fl-azzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Je crois que si naħseb issa intkom għandkom son tieħdu deċiżjoni, jiena tajtkom l-elementi kollha fil-possess tiegħi jiena qatt dak li stajt ngħid u issa kull wieħed u waħda minnkom tieħdu deċiżjoni tagħkom bir-rispett tal-prinċipji tal-Karta ta' Dritt Fundamentali tiggarantixxi kif attentu kellek raġun il-fiduċja fl-istituzzjonijiet kif ukoll il presenzjoni tal-innoċenza. Merci. Um, next question by Mrs. Il-mistoqsija li miss mill-onorevoli Kumpula Natri mill-SND mill-Kumitat ITRE. Grazie ħafna. Signora President, grazzi tal tweġibit bil-miktub, nixtieq immur lura l-politika industrijali. Memx fil-ħames prioritajiet tiegħek, però inti semmejt il-ħtieġa li nindirizzaw id-dimensjoni esterna li trid tiġi koordinata ma' kummissarji oħra bħal Hogan Vestager Timmermans u l-komplement. Inti diġà għat li jrid ikun hemm sinerġiji bejn il-portafol li tiegħek u mhux possibbli illi naħdmu għal rasna fi żminijiet moderni, xieħut wħud għandhom per pereżempju dwar l-SMEs, id-digitalizzazzjoni trid tkun iktar mifruxa u mhux sempliciment tamel tagħmel fl flimkien ma' komissarju oħra għalfejn l-SMEs edin ma' difiża mux ma' portafolli oħra. Inti u koll għat illi l-Europa trid tkun miftuħa, però mux trid tkun armata u koll. Kif ser koordina dan fl-imkien mal-Komissarju Vestager li għalet illi mandiġ bizzejiet oddot sabiex naħdmu ma' kumpaniji sussidjati minn pajjiżi terzi. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi tal-li għajjimt suġġett importanti ħafna naħseb illi għawnar fin ġdijġa l-Ewropa jina ħaris lejn l-istrateġija fir rigward ta' ċina li saret fir rebbija rajna illi hemm tensjoni ta' kummerċ mal istati Uniti, hemm seta' ġodda li huma tivi ħafna fit-teknoloġija. Dan kollu joħloq iktar kuxjenza. Aħna ma nistgħux nibbew il-fatt illi il-perspettiva inbidlet aħna sibna illi d-dinja kienet qed issir iktar bħalna b'regoli multilaterali u iktar pajjiżi segwu WTO però dan ma nistawx naħduh żgur, aħna irridu nibqgħu miftuħa lejn id-dinja għaliex dan il-ftuħ se jfisser li ikoll niktar kapital u aktar talent, però irridu noqogħdu attenti wkoll. Irrid ikun hemm mekkaniżmu ta' kontroll għal investiment li ġej minn barra naraw jekk dan hux tentattiv sabiex id-dejpu teknoloġija tagħna jew inkella hemm xi eh, raġunijiet ulterjuri. Inxtraw kumpaniji fil-Ġermanja sabiex eh, ikollhom aċċess għat-teknoloġija tagħhom din mhix l-istess ħaġa mbagħad dwar il-kompetizzjoni jiena personalment konvinta li l-kompetitività tmexxina rridu il nadattaw ir-regoli tal-kompetizzjoni għal dinja illi tinbidel dan huwa fl-interess komuni tal-Unjoni Ewropea irrid nippermettu lil pajjiżi illi jinvestu il-flus pubbliku, flus pubbliċi f'ċertu waqsma palma minna fil-batteriji. Dan m'għandux jaqa' taħt ir-regoli klassiċi tal- eh, tal-kompetizzjoni illi jgħidu li l-istat ma jistax jiffinanzja ċertu kumpaniji jina qed insegwi dak li qed jiġri taħt ir-responsabilità tal-Kummissarju Hogan. Ma naħsibx li eh, għandna eh, opinjoni differenti fuq dal-punt. Iva sinżo fil-qosor għaliex domt iktar fl-ewwel mistoqsija. Strateġija industrijali hija taħtek u din hija parti mbagħad mill l-ekosistema ta' kummissjoni. Però ma nistgħux naqrawha mod differenti mill portafolli oħra. Irridu nikompetu fuq livell globali f'sitwazzjoni daqs. Aħna rridu nappoġġaw l-Unjoni Ewropea però ma nagħmlux sara l-lazda tal-konsumatur. Intom kif ser tipprovdu anzi kif ser tipromovu aktar il-Champions Ewropej fid-dinja moderna? Il-Kummissjoni eh, il-fatt li memx Champions Ewropej mhix it-tortal tal-Kummissjoni qed nitkellmu dwar 5G, dwar Nokia, dwar Ericsson, dawn imexxu fil-verità fid-dinja. Aħna għandna kumpaniji kbar li huma attivi f'ħafna swieq. Hemm riskju ċertu jaqsma, però għandna din it-teknoloġija. Jiena tkellimt dwar il-teknoloġija fl-introduzzjoni. Jekk inżommu dawn il-kumpaniji eccellenti se jkollna Champions Ewropej l-akbar tarka fil-kompetizzjoni internazzjonali illi nkunu l-aħjar jkollna l-aħjar universitajiet, riċerka, il talent jibqa' fl-Ewropa najnu kemm jista' jkun. Irridu napoġġaw dawn il-proġetti kbar Ewropej. Dil aħjar triq il-qudiem, però l-aħjar protezzjoni għall-eċċellenza nippermettu lil dawn il-kumpaniji eh, mexxejja sabiex eh, ikollhom iktar prosperità. Grazzi ħafna l-Onorevoli Labajova mir Renew Europe minn Itra se nitkellem biċ Aziza Silvi, jiena naħseb li kien hemm mistoqsijiet interessanti f'din id-diskussjoni nirrispettaw ukoll il-politiċi Franċiżi, però nixtieq imur lura għal mistoqsijiet dwar il-portafol tiegħek jiena rajt fid-dettall bir-raqa il tweġib tiegħek u jiena ħadgos naqra li ser tipproteġi l-SMEs hemm 24 miljun SME u dawn kienu priorita fl-ħar kummissjoni wkoll però mx eh, l-ambizzjoni tkollha u il-pjan ambizzjuż tiegħek nilqgħuh Inti titkellem kol dwar ħtiġa li tnaqqas il-pis amministrativ sabiex tiffaċilita l-aċċess tal-SMI sal-finanzjament. Tkellimt ukoll dwar il-problema l-kbira ta' pagamenti dewmi fil-pagamenti. Nirringrazzjak għal dan. Għandek ideja ċara dwar kif dan kollu tista' e, eh, tamlu realtà? Taf kif ser timplementa per eżempju l-inizjattivi tal-istrateġija ġdida l smis insertuża is-semestru Ewropew jekk iva kif. Grazzi ħafna, Signora Gula. Grazzi ħafna. Bħalma għat jekk għandek 24 eh, miljon persuna sabiex titkellem magħhom hemm varjetà kbira, hemm ħafna kreatività, għandek startups, ups għandek u koll kumpaniji iktar solidi, anki egżar, pero jina irrit nħu linja programmatika, kemm jista' jkun programmatika meta n-nies nitkellmu miegħi ma jridux Eh, per eżempju strateġiji jridu eh, eh, xi ħaġa konkreta, per eżempju dewmin fil-pagamenti hija xi ħaġa li trid tiġi forzata fl-istati membri kollha din hija kompetenza l-Kummissarju tas-Suq Intern sabiex naraw li d-direttivi jiġu rispettati. u Mbagħad hemm direttivi oħra li jkopru l-finanzjamenti, per eżempju fondi sabiex kumpaniji jikbru sabiex il-kumpaniji jissaħħu, irridu niżviluppaw dal-punt Fih dan Invest EU il-programm ġdid jekk jgħaddi l-MFF il-parlament jista' jgħin f'dan, f'dan il-punt ukoll. Hemmhekk hemm fondi wkoll għall-SMEs. Jista' jkollna l-SME envoy xi ħadd li jaħdem għal SMEs u jgħin li niffil ħidma tiegħi. Jiena nixtieq li jkun hemm persuna li tagħmel dan full time fl-aspet digitali aħna rridu nitkellmu kol dwar l-att ta' servizzi digitali hemm sezzjoni wkoll f'dan l-att illi jitkellem dwar l-SMEs. Hemm ħafna ħtiġijiet illi rridu nindirizzaw u rridu naħdmu flimkien sabiex nġibu kol konsistenza. Hemm xi affarijiet li jew taħt il-kompetenza ta' kummissarju oħra per pereżempju l-impjigi u l-ambjent. L-Onorevoli Blabba bajufa. Mistoqsija ta' segwitu, grazzi ħafna għal risposta fid-dettal inti bil-miktub għat illi għeddin fil-stadju bikri sabiex nipreparaw il-leġizlazzjoni u għettaraw l-impat fuq l-SMEs. Inti għat illi ser taħdem iktar mal-korp ta' skrutinju regolatorju sabiex nevitaw leġislazzjoni li hija ħarxa żejjed tal-SMEs. Ġiet ukoll tnaqqas il-pis amministrattiv tagħhom, semmejt ukoll il-kooperazzjoni meħtieġa bejn id-DGs bejnek u bejn il-kollegi tiegħek fil-Kummissjoni. Inti taf kif se sir din il-kooperazzjoni ma' pereżempju is-Sur Xefċoviċ li huwa l-Kummissarju relazzjoni istituzzjonali għax dan ukoll jidħol fil-portafol tiegħek. Kif ser tnaqqas il-pis leġislattiv fil-kooperazzjoni tiegħek mal-kollegi? Is-Sinjura Gular. Sita ta' sewa din il-mistoqsija, jina ma kellix l-opportunità illum illi inkompli ma dak illi għal Sur Sefkovic fuq it-titjib tal-kwalità Iżda forsi la darba wieħed ifassal test leġislattiv, wieħed irid jara dan kif ser jaffettwa l-SMEs. Il-Kummissjoni preċedenti provat hekk iżda tajjeb li dan inżommu f'moħħna Din hija diskussjoni li rrid li jkollna magħkom ukoll. Iżda meta mhux biss meta nitkellmu dwar leġislazzjoni primarja, ma anke meta nitkellmu dwar atti delegati. Għaliex huwa l-ammont ta' atti delegati li ħafna drabi issib ħafna dettal u eh, tipprova issib kompromess bejn gruppi politiċi differenti. U dan iwassal għal leġislazzjoni iktar komplessa. Mhux se ngħid li millu malada se jissolvew il-problemi kollha, iżda nifmu it-ħassib tal sms u nifmu raġuni għalfejn eh, l sms u CEOs u mħazbin dwar dan u nifmu kol illi l sms u ma sinsta tal-ekonomija tagħna. U s-natu għom l-attenzjoni li jixri il-om l-Onorevoli Xojdrova PPE istafisem il-Komitat Kolt. Grazzi tassew Sinjura komissarju nominata fil- toġbit bil-miktub tiegħek inti tajt assigurazzjonijiet li l-medja u s-settur audiovisiv se jkunu fost l-ola prioritajiet tiegħek minħabba l-importanza tagħhom il-valur ekonomiku u kulturali. Iżda minn dak li rajt jider li inti tħoss li tara dawn is-setturi mis-suq intern mill u mis-settur ta' teknoloġija diġitali maħniex qed naraw li qed tifhem l-importanza sa' soċjetà tagħhom u għalhekk f'soċjetà tagħhom u għalhekk nixtieq li nara il vizjoni tiegħek għal għal politika audiovisiva l-ħames din li ġejjin. Dan is-settur kif jidħol fil vizjoni tiegħek u kif ser tiżgura li dawn jiġu protetti fl-azzjonijiet konkret u l-politiki tiegħek. Grazzi. Grazzi, signor Regular. No, merci beaucoup, Madame la Députée. Grazzi ħafna li tajtni din opportunità neġu neġu l dan il-punt għax Maria Gabriel meta ġiet eh, smajtuha suġġett fejn għandna bżonn naħdmu flimkien u naħseb ma nistawx nopponu ħaġa kontra l-oħra. L-importanza tal-kultura per se li naħdmu favur il-kreativita nejnu il-professjoniet tal-kreaturi dawk li joħolqu pereżempju l-lob video, il-films et appoġġati mill-fondi Ewropej jew tipi oħra ta' kontenut, hemmhekk ukoll kif nista' ngħid huwa teżor tal-Ewropa dawn ma' kollha nies li joħolqu l-affarijiet illi jistgħu jkontribwixxu għall-iżvilupp tagħna u għal ġid kulturali u fis-settur tal-audiovisiv minn dan il-Parlament hemm din l-idea illi jkun hemm obbligi ta' diversità kulturali din hija xi ħaġa li tista' tippermetti għax se jkun hemm obbligi fuq id-diffużjoni mħabba l-industrija imma nħeġġu wkoll il-kreazzjoni, il-kreattività imma għax ħnajdu biċ-ċar, jekk wieħed joħloq ċerti affarijiet però ma jkollhomx aċċess iċ-ċittadini, eh, ma nistgħux niżviluppaw l-affarijiet, dinja waħda mill-prioritajiet tiegħi. Umbagħad naħseb kif għadna bil-pjattaformi l-kbar biex il- eh, l-izvilup tal-Europa jkun tajb għandna bżonn naraw il-seta tax-xiri tal-pjattaformi u kif qed jitwaqfuhom eh, f'idejat, fid-diffużjoni tal-istrumenti kulturali u għalhekk din dan huwa xogħol fejn aħna għandna bżonn applikaw direttiva li diġà ġiet adottata Mbagħad hemm l-appoġġ finanzjarju permezz tal-programm Media li huwa sostanzjali li jagħti lokal films għal premijiet il-fejn um, jarawhom daw il-films il-pajjiżi Ewropej kollha. Dan huwa importanti ħafna. Ovvjament hemm bżonn nammetti illi qed nibda biss naħdem dan f'dan is-settur imma kien hemm ukoll idejat fuq is-subtitling ta' dawn il-films biex ikun hemm biex il-kultura tkun tista' Eh, taqsam il-frontieri faċilment, ġifet nitkellmu fuq kultura, imma suġġetti se jżviluppa ruħu jekk il-vetturi ta' diffużjoni ikunu b'saħħithom imħarsa u l-industrija kulturali diffużjoni tagħha tkun garantita fl-Ewropa. Yeah, follow up, Mrs. Uh, oui, bien sûr, je voudrais compléter la question parce que... Xtiq namel mistoqsija oħra. Għaxina pjuttost diżappuntata e dispjaċini, Sinjura Komissarju nominata għax inti dak illi għamilna nafu li jesistu l-problemi. Dan huwa settur illi irrit jikumbatti ma l-AI per esempio. Għanna bżon nħarsu għan il-settur imma li mumma l-attivitajat konkreti tijak, leġislativi, attivitajiet fil-programmi, per esempio fid-dal tal-budget,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 fuq le għaj ma tantx tkellimna illum jina eh, tkellimt l derba u fir-risposti bil-miktub tiegħi. Hemm politiki li nista' narawhom separati minn dak li qed jiġri fis-settur ta' kultura, imma parti mix-xogħol illi hemm bżonn nagħmlu dimna, mhux warajna fuq il-Digital Services Act se jkollu bħala għan l-ewwel biex iżomma ċerti prinċipji marbutin ma' direttiva audiovisiva imma kifat biex natu iktar valur il-kontenut, naħdmu fuq il-pjattaformi u l-qafas tagħhom fuq is-suq. Attualment hemm riflessjoni għaddejja fuq l-AI illi se tkompli fuq il-pjan etiku wkoll u l-istrumenti ta' AI se jiġu użati wkoll fil kreattività fis-settur kulturali, ġifiri dan huwa aċċess ieħor fuq il-budget kont se tgħidlek miex il-Kummissjoni waħedha tiffinixxi il-budget. Il-Kummissjoni toħroġ bil proposti illi l istati membri jaħsbu li huma ambizzjużi wis. Iġifieri jekk joġobkom għejnuna f'din il-battalja biex ikonna budget iktar effettiv. Grazzi l-Onorevoli Xalde Mose issa fisem l-SND. Grazzi tassew, Sinjura Gular. Aħna smajna il komment tijak dwar l-integrità. Aħna nieħdu nota tal-tweġibiet tagħkom għalissa iżda sen segwu l-ħidma tijak l-integrità tijak jek tiġi konfermata. Iżda issa, Snura van der Leyen tittamel dikjarazzjoni ċara fuq il- fuq il-kodiċi ta' kondotta. Issa, is-suq soċjali qed jitkellem jistemma kemm il-darba fil-tweġibi tiegħek bil-miktub, imma forsi diffiċli li wieħed iqis ir-rabta bejn il-suq soċjali u dak intern fil-qosma politiċi tiegħek, iżda mhux f'dawk tiegħek biss. Tista' tinformana iktar kif taħseb li s-suq intern jista' jikkontribwixxi sabiex jisaħħaħ il-koeżjoni soċjali fih dan is-suq intern? Gula, No, merci, effectivement. Euh, iva, grazzi. Il-mistoqsija tiegħek hija waħda tajba ħafna, prezzjuża, għax hemm affarijiet li għad illi eh, jaqgħu taħt il-kappa tal-kolleġġ kollu, imma kif għad qabel pra risposta li sur Pompana siplu importanti ħafna illi ninsistu fuq il-kapitlu tal-ekonomija soċjali u tas solidarjetà fejn l-intraprizi illi ħdejn kumpanniji oħra li għandhom operati differenti li forsi għedin iktar fuq riċerka u produzzjoni tal-valuri, aħna dawn il-kumpanniji impoġġuhom il-qoddim bħala priorità tagħna għax huma kumpanniji intrapriżi fuq it-territorju dawk illi jużaw l-innovazzjoni fl-operat tagħhom jekk nixtiequ nirrispettaw l-għanijiet tal-ġnus maquda li huma għanijiet ambjentali, soċjali, kif ukoll ta' mġiba Eh, per esempio biex ikun hemm inklużjoni tan-nisa ma jkunx hemm diskriminazzjoni il-unions, l-assoċjazzjonijiet, il-fondazzjonijiet jistgħu jkollhom rwol u jagħmlu parti mis-suq intern għalija jistgħu jikontribwixxu biex jagħtu servizzi fuq livell lokali, jistgħu jikontribwixxu biex ikun hemm soluzzjonijiet ġodda tal-mobilità li jkun tajpa kollha l-klima, jistgħu jikontribwixxu biex ikun hemm iktar solidarjetà aħna għandna popolazzjoni dejjem tixjieħ, u għalhekk tista' tara wkoll is-sasaf ftit mitlufin illi jsibu raġuni għal ħajja u għalhekk din hija parti integranti tal-portafol tiegħu hemm elementi wkoll li marbutin mal-applikazzjoni ta' direttiva ta' servizzi, hemm x'imdaqqiet il-problema ta' persuni li jixtiequ eh, jaqsmu frontiera, jġibu l-staff, hemm problemi burokratiċi, ħafna amministrazzjoni, ħafna karti, ħafna minnkom atturi u għalhekk nasa fuq il-żoni transkofinal nistgħu naħdmu u se naħdmu ma' Schmidt għax hija problema parzialment ta' servizzi u parzialment problema soċjali u għawnek l-autorità ġdida ta' xogħol tkun tista' tgħinna biex nwaslu soluzzjonijiet konkreti għal persuni li jixtiequ jaħdmu minn frontiera għall oħra u dan bir rispett regoli soċjali. Mistoqsija addizzjonali Sinjura Xaldem Mose fuq direttiva dwar is-servizzi importanti ħafna li nkun nafu x'in il-pożizzjoni tiegħek. Inti għad li minti sa terġa' tiftaħa iżda li se tkun f'konformità mal-prinċipju fundamentali ta' din id-direttiva. Fl-opinjoni tiegħek dan huwa prinċipju fundamentali fid-direttiva illi ikolna dan il-prinċipju ta' pajjiż ta' destinazzjoni għalina dan huwa importanti ħafna u bekk nkunu nistgħu nħolqu iktar kożjoni soċjali fis-suq intern. Temmen illi dan huwa fundamentali wkoll. Pour moi, le, si vous voulez la question. Alia il maħnista naqoddu nerġaw namlu u niċildu mill-ġdid hemm tess bil-prinċipju, prinċipju qegħdin fit-trattat. Hawnhekk ma rridux dubitaw jew minni jew jkollhom xi ftit ta' tħassib jiena ma n neqret il-fiduċja għans nixtieq li immorru il-unimxil qoddim imma servizzi kruċjali f'suq intern għax l-industrija se tinkludi iktar servizzi l-agrikoltura pereżempju u għalhekk mhumiex kontra xulxin il-qafas hemm prinċipji hemm huma u permezz ta' Digital Self Act però nkunu nistgħu nieħdu xi miżuri li applikaw għall pjattaformi naħdmu fuq id-drittijiet tal-ħaddiema fuq il-pjattaformi ġifieri suġġetti illi forsi ma kienux dawk bħala kienu fil-quċċata tal-prioritajiet fuq il-prinċipji ċari u mbagħad għal-bqija eh, naħdmu fl-imkien, jekk tuna tuni l-fiduċa, nkunu nistaw niddiskutu fl-imkien, il-Komissjoni toħħoġ bil-proposti kien hemm xogħol mis-Sinjora Gebet u oħrajn xogħol flimkien u għalhekk fil prinċipji nkun ċar ma ma jfissirx illi ma nkunx nistgħu nibbonalizzaw ruħna u nimxu l qoddim Second round by Madam Vice. L-aħħar mistoqsija f'dan it-tieni round l-Onorevoli Vice, l ppe Itre, grazzi tassew. Senjura Kommissarju nominata, jien għandi l-onur li nistaqlek l-aħħar mistoqsija tal-lum, permetti li nagħmel dan fil-sin Artwaliti bid-Danis. Fid-Danimarka bħal Repubblika Franċiża aħna nitolbu standards għoljin fil-persuni li jkollhom ħatra pubblika ministri u fil-gvern. Inti bħala ministru kellek waħda mill-iktar wol importanti fi Franza. Inti għażilt li tirriżenja bħala ministru minħabba kwistjoni li għada qed tiġi investigata fi Franza. Issa qed tapplika għal waħda mill-iktar woli għoljin fl-istituzzjonijiet Ewropej. Jekk il-grupp, il-grupp tagħna tal-PPE iħoss illi għandhom japplikaw l-istess regoli nazzjonali retti ta' standard għoljin għal ruoli Ewropej. Għalhekk nixtieq nagħtik l-aħħar opportunità biex tispjega għalfejn għandna naċċettaw standards iktar baxxi għal dawk li qed ifittxu li jkollhom ħatra fl-istituzzjonijiet Ewropej. U il-kejl differenti għal dawk li kollhom ħatra pubblika fi Franza. Yes, please. Madam Goulart. Signora Gular, ir-replika tiegħek. Signora Deputata, grazzi ħafna illi niġu lura għal din il-kwistjoni biex xek nirrepeti dak li diġa' spjegajt Naħseb il-mod kif presentajt l-affarijiet li tajt li liġijiet tal-Pubblika Franċiża għandhom bżonn japplikaw kullum kien, hija ħaġa naqra kemm xejn perikolusa. Jiena ma qattx dawn affarijiet, int saqsejtni mistoqsijiet u jiena x'għamilt. Jiena ħadd impenn politiku qudiemkom wara diskutejt mas-Sinjura von der Leyen. U s-Sinjura von der Leyen u jiena wasalna l-konklużjoni illi jista' jkun hemm impenn politiku imma ma jistax ikun hemm awtomatiċità legali minħabba l-iktar id-diversità tas sistemi legali fl-Unjoni Ewropea. Jiena ma nafx il-liġi daniża u l-biċċa kbira tal-Stati membri għal proċedura penali imma għandna bżonn ikunu ċerti l kummissarju jkunu fuq l-istess livell u l kummissarji kollha jkunu fl-istess sitwazzjoni u ma jkunx hemm tentattiv ta' destabilizzazzjoni tal-Komissjoni permezz ta' proċessi ġudizzjarji eh, kontra kommissarju f'kundizzjonijiet illi ma jkunux ċari ma jkunux jaqgħu taħt l-awtomatiċità meta għadt illi m'hemmx awtomatiċità maċ illi ma jkunx hemm responsabilità politika u għalek ma jkunx hemm awtomatiċità legali għana diġà rajna mal Eh, avokati tal-Kummissjoni imma jista' jkun hemm ovvjament responsabilità politika. Intat forsi għal interpretazzjoni ma fimċo jiena risanjajt meta jiena kontraris jiena ma ddeċ minn proċess le u ma ġejċi kundannata u tiħu realtajiet u konsidram kuxenza safja U inti tkellimt fuq il-prinċipju tal-integrità tal-persuni politiċa importanti imma hemm ukoll il-prinċipju ta' presunzjoni ta' innoċenza. Grazzi. Follow-up question? Ja, tak. Jeg sagde, at de trådte tilbage som... Eva, jenet li jint, jimmeċ li takkużata jenet li jint rezenjajt minħabba xaħġa għadet tiġi investigata. Mitwġiba tijak nistan sa' konklużjoni li jint ma taħsibx li għandhom japplikaw l-istess standards għal kommissari għal dawk li japplikaw għal ministru fi Franza u fi Danimarka. M'għandix iktar mistoqsijiet. Madam Goulart. Signora Goulart, sensit bit element ta' fatt Ma kunem ikun hemm ambigwità fuq is-sitwazzjoni Franza. Franza m'hemmx regola dija kontra l-presunzjoni tal-innoċenza, hemm l-usu konspetudini u meta it-rajt ruħi minn pala ministru tad difiza kument Eh, differenti għall-aħħar qabel elezzjoni presidenzjali m'hemmx standard doppju aħna qegħdin situazzjoni ta' liġi Ewropea fejn teżisti s-sussidjarjetà jista' jkun hemm pajjiżi, forsi mur iktar lil minn oħrajn imma nista' ngħidilkom li jiena ċekkjajt mas-Sinjura eh, von der Leyen hija l-President tal-Kummissjoni mill-istess familja politika tiegħek u nistgħu nafdaw fija biex tagħmel affarijiet mod rigorus, strett ħafna, tkellimna flimkien, għandkom impenn politiku. Majna, wahdi ma nistax niprevedi awtomatiċità illi ma jiprevedux it-trattati u l-avvokati tal komissjoni jasbu illi tkun tista' xekkel l-indipendenza tal komissjoni skont ċerti Grazie Grazzi ħafna. Merci, Mam Goulard. So this concludes the second... Grazzi Senjura Gular, bekk issa konkludejna tin round ta' mistoqsijiet mill membri tal-komitati. Nistieden issa l-Kummissarju nominata sabiex tagħmel konklużjoni ta' mhux iktar minn ħames minuti qabel ma nagħlqu l-laqgħa tagħna. Grazzi, Sinjura Gular. La, la President. Grazzi ħafna Sinjura President. Signora President, Sinjuri Deputati u daw kollha illi qed isegwu dan l-iskambju nixtieq nirringrazzjakom ta' dan l-iskambju tagħna tal-lum li kienet ħaġa eh, ta' livell u Napoli, eh, Bonaria, tkellimna u kol daw laħħar ġimgħat, intqajt ma'kom, forsi ximta tal-ewwel derba, tħanna fil fond fuq ċerti suġġetti, se niprova jina provajt birrida tajba nati weġibiet għal mistoqsijiet leġittimi ta'kom, jina kont konvinta minn dak li għad, ovvjament jina ma tpretendix li naf kollox fuq is-suġġetti kollha, imma naħseb il-biċċa kbira tal-kummissarju innominati eh, jafu s setturi tagħhom imma se naħdmu ftit ftit. Dak li xtaqt ngħidilkom huwa illi nirrispetti ħafna dan l-eżerċizzju. U ta' spiss smajt, forsi nkom smajt ukoll li l-Ewropa eh, tbati minn nuqqas eh, demokratiku, ta' koxenza demokratika, imma jena edha għallu għattini derba u memx dan il-nuqqas ta' demokrazija, anzi hemm kontroll rigorus stret ta' persuni li edin hemm biex jiġu nominati bħala komissari. Ekku l-każ. Ovvjament, intkom qed tivalutaw persuna bil-karriera tagħha, bil-ħajja tagħha, b'dak li għamlet u jingħad li għattilkom diġa 30 sena għaddew li li naħdem fl-affarijiet Ewropej u għex eh, taffarijiet ħafna fil-ħajja Ewropea, pereżempju 30 eh, sena ilu meta eh, bdejt fid-diplomazija Franċiża u kellna diskussjonijiet mal-Ġermanja, mbagħad meta ħdim ta' Romano Prodi U meta naħseb għal tibdiliet li kien hemm fid-dinja daw l-aħħar 30 sena kif tkellimna, jagħtu għal din il-Kostituzzjoni Ewropea iktar minn qatt qabel ir-raġuni tagħha tal-esistenza tal-Ewropa. Għandna bżonn ninaqdu, ninaqdu bl-isforzi tagħna, il-forzi tagħna, finanzi, intellettwali, kulturali, il-ħiliet tagħna li noħolqu l-affarijiet. Naħseb dan huwa eh, kontinent uh, illi għandu ħafna xjoffri u jista' jkun ta' pont bejn dak li qed jiġri bejn żewġ setat kbar li qegħdin qudiem xulxin. U għalhekk dak li saqsejtkom waw biss illi ġuddikaw e, persuna, l ħajja tagħha, forsi qegħdin mhux biex t-ġuddikaw imma biex tivalutaw. Naħseb dan il-mandat huwa sabiħ ħafna nittama illi tkunu tistgħu tun il-fiduċja biex neżerċita e, din il-pożizzjoni mas sinjura von der Leyen għandna tim kbir ħafna ma t-kelmu fuq kulħadd, imma dan huwa tim, grupp għandkom qoddimkom membru ta' dan il-grupp valutajtu l-biċċa ta' membri tal-grupp jekk joġobkom valutaw l-impenn tiegħi, l ħajja professjonali tiegħi u jekk neġaw rintaqaw jkunu f'kundizzjoni tajbinu u grazzi ħafna tal dan l eserċizzu sabiħ ħafna eh, ta' eh, proċess li kien eh, sabiħ ħafna u transkonfinali. Thank you. Thank you, Mrs. Gu. Grazzi sew Sinjura Goulart, għad dikjerazzjoni tiegħek u tal weġib tal-mistoqsijiet kollha tal-membri ta' żewġ kumitati tagħna. Fissem il-kumitat imko nixtieq nilqa lill-membri li jibqgħu xat għandi xi affarijiet xi nħabbar, grazzi tal-li tinsabu bajtu hawnhekk u nagħti l-mikrofonu lis-Sinjura Valja biex taqdin dan is Grazzi tassew, minna ħatija nixtieq nirringrazzja l kull min kien involut dan l-eżerċizzju. Il-pass li jmiss huwa li nevalwaw dan ismiħ, dan se jsir in kamera bil-koordinaturi il-laqa il illum fin-nofsija wara il-votazzjoni.